Avviż ieħor il-President ċeva mill-gruppi S&D u ECR xi talbiet għal ħatriet fil-Komitati Parlamentari f'Delegazzjoni. Dawn il-ħatriet se jidhru fil-minuti ta' sessjoni jekk ma jkunx hemm kummenti sal-adozzjoni tal-minuti, dawn il-ħatrit jiġu allura konsidrati bħala adottati. Issa eżis